saret talba għal nomina ta' Pascal Arimu għal kumitat ta' suq intern u protezzjoni tal-konsumaturi u il-baronista Mubarik għall-istess kumitat għandkom oppożizzjoni għal dastant in-nomini ġew aċċettati is-suġġett li jmiss il-Myanmar b'mod partikolari sitwazzjoni tar-Rohingya. Mela għandna sitt awturi tal-proposti riżoluzzjoni jibda l-Onorevoli Biller. Danke, Herr Vorsitzender. Die Gewalt Grazie ħafna, President il-violenza li qed eh, naraw f'Myanmar huwa każ ċarta tindif etniku, ethnic cleansing. Hija ħaġa li tiqaf u għandna bżonn nejnu lil n nies. ċerta eh, stazzjoni ta' polizija ġew attakkati imma r-reprezali li saru mill-forzi armati kienu estremi, minn da skuza. Il-reġim ma naqas li jidissa xjoċja ruħu minn daw l-attivitajiet. Kommissjoni internazjonali ġistabilite biex tara x'qed jiġi għandna bżonn soluzzjoni fit-tul, il-gvern għanna bżon għandu bżonn jipprovdi lil Rohingyas biċ-ċittadinanza jew status legata li jkollhom drittijiet kollha. Grazie ħafna. Sur Antonio Panzari. Grazie ħafna situazzjoni traġika tal-Rohingya verament deskrivi il-direzzjoni antidemokratika ta' Myanmar. U l-kwistjoni ta' tindif etniku li wieħed neħħi minn nofs minoranza u nuqqas ta' libertà reliġjuża għal musulmani hija ħaġa li għandna nikkondonnaw nikkondannaw l-azzjoni tal-gvern ta' Myanmar u nappoġġaw l-Rohingya. Nafu li l-Bangladesh edha f'sitwazzjoni diffiċli ma nitolbuhom li ma jalqux il-frontieri tagħhom u li jaċċettaw lil dawn nies biex jirrispettaw l-obbligi tagħhom. Aħna appoġġajna Aung San Suu Kyi fil-battalji tagħha taqtijiet tagħha tal-modi u mal-affarijiet mela bidlu mill-lider favur dawn l-attakki il-Parlament Ewropew għandu bżonn jiddeċidi fuq proċedura biex jirtira il-premju Sakharov li rċevit fl modi Grazzi ħafna. Junos Amaġi. Kellimni miz, grazzi ħafna. Popolazzjoni sħiħa li saru blastat fil-pajizom stess. Bil-mod, imma żgur, qed jitkissru. Is-silenzju joqtol u għanna responsabilta ħna li ntemmu u li naġixxu u nikkondannaw dan l-aġir. Iva ja nikkondannaw daw l-azzjonijiet di diskriminazzjoni u r-reati kriminali jgħat jiseħu kontra din il-minoranza musulmana inkoraġġejtu minn movimenti ejja nikkundannaw il-passività tal-gvern tal-pajjiż u speċjalment ta' tal-rebbieħa tal-prezz tal-premju Sakharov Sankuji li ma diġ denja ta' dan il-premju u għajan adottaw rizoluzzjoni konġulta fejn aħna insejħu biex kunem tmim għal dal-massakri. Grazzi ħafna lilek. L-Onorevoli Bashiri għandek il-kelma kjoġbok. President, kif għadu kif intqal kif intqal it-tiranija kollha ssir għan-nies ta' kuxjenza eh, safja kwieta biex jibqgħu fis-silenzju għanna bżon rizoluzzjoni qawwija u importanti ħattijħor ħoss li għanna nistennew iżjed il-prokrastinazzjoni għamela possibli għal ġenoċidju fir Rwanda u post ieħor intqalu koll li aħna m'għandniex infixklu il-taħdidiet kummerċjali tagħna mal-Myanmar. Kif nistgħu aħna ikollna kummerċ meta n-Nazzjonijiet Uniti li din issa jaħdin l-azzjoni bħala tindif etniku, ethnic cleansing. Ma jistax ikollna kummerċ parallel mal din il-moħrija kollha din ir-riżoluzzjoni li mhix l-ewwel waħda f'moħħi Eh, eh, toffri tweġiba maquda minn dan il-parlament imma jiena nibża li sakemm aħna ma nikkonsidrax b'mod serju sanzjonijiet u sospensjoni ta' taħdidiet kummerċjali mhux se jkun hemm iżjed eh, ruhindas ħajjin. Grazzi. U issa il-kellim li jmiss l-Onorevoli Pajt, għandek il-kelma, grazzi ħafna, l-axar figuri Rohindas ruhindas li għadin jaħarbu huma e, tal-biza hemm 400,000 minnhom il qasmu il-frontieri għal Bangladesh. U ma jagħtux każ imsieken dawn e, x'livell ta' ħajja jisibu kif jaslu. Aħna rridu nagħmlu l-almutana u nejdu b'moċċar li jekk dawn l-atroċitajiet ma jieqfux, allura l-Unjoni Ewropea ħat konsidra sanzjoniet punettivi u konsegwenzi fil-kuntest ta' preferenzi kummerċjali li għandha l-Mjammar li jitilfu l-investimenti hija l-unika ħaġa li tweġġa l-Mjammar biex forsi tifhem li da ma jistax dawn l-atroċitajiet ma jistgħux jibqgħu sejrin anka għajnuna li għanda tinat il-daw in-nies ma nistawx naħlu laqqas jum wieħed inna naraw dawn l-atroċitajiet għal żmien twil. Grazzi. Grazzi. l onorvoli preda. Grazzi, President, tal-kelma. verament aħna mdejqin naraw daw l-atroċitajiet u l-fatt li jisankuji ma tistax iktar e, miex pozizjoni li tikkontrolla s-sitwazzjoni. Jien verament inħoss li għanna nafsu, namlu pressjoni e, bħala priorità, un-bat il-grupp PPE ma deċidiex biex jibat lebda membru fil-grupp għada Ma jistax ikonna intergrupp issa li jmuru bħala PPE u jina prezenta dan fil-burof tit minuti ilu fuq missjoni li ġiet preparata tajba fuq żewġ naħat il-Myanmar u l-Bangladesh li ma jmorrux, ma jvjaġġawx fil-kapitali ma fil-reġuni aħna rridu nivvjaġġaw f'dawn il-reġjuni, mhux mmorru fil-kapitali noqogħdu nisimgħu ħafna diskorsi firħa. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss. Issa anzi wasal iż-żmien għal gruppi politiċi fissem il-PPE l-Onorevoli Sogor. Jekk jogħġbok il-kelma persekuzzjoni ta' dan ta' da l-ikbar grupp fid-dinja bla stat ilhom deċenni ħafna deċenni ta' snin fil-mira mal-lum għandna l-brutalità tal-kampanja militari li ħadd ħadd ma jista' kunsidra bħala proporzjonali minn dak li seħħ xarilu proċess inuman ta' tindif etniku qed isir it ir-ras ta' tfal, e, e, e, attakki feroċi kontra n-nisa, etc. Dak li hu differenti dan li qed jiġri taħt il-proċess ta' demokratizzazzjoni u taħt il-gvern ta' rebiħa tal-prezz Nobel illi qas qas bissi kapaċi li jitati isem għan nis li jtiġu immassakrati. Irridu nifacċaw di l-atroċità, grazzi ħafna. Grazzi lilek u issa fisem l-SND. is signora Post. Minuta waħda kjoġbo. Grazzi President tal-kelma. Fil- il-violenza li qed naraw fil-Myanmar mija xejn bħalma Ma eh, m'għandix taqsam l dinja tal-punent, għang San ma tkellmitx fuq dawn ir-Rohingya u għalhekk ma nistgħux ngħidu li hija xi eroj. Suki kienet eh, ta' modell għalija imma issa ma jistax ikun li ħatibqa' fomma siket. Fl-irħula dawn il-Rohingya qegħdin jiġu attakkati u maqtula qed eh, jaħarqu ġisimhom ukoll hemm eluf saħel li qegħdin jaħarbu lejn il-Bangladesh. Aung San Suu Kyi zamet fama siket madankollu il- battalja tagħha illi waslita biex tirbaħ il-premju Sakharov fost oħrajn issa ma tanda lebda virtu jekk inti ma titkellimx f'każijiet bħal dawn titlef l-unur tiegħek. Grazzi. Uh, on behalf Grazzi fissem il-gwe u l-NGL l-Onorevoli Crespo. Minuta. Grazzi, President. Fil-Myanmar, mux biss hemm persekuzzjoni kbira reliġjuża u etnika kontra l-komunità ta' Rohingya, imma ukoll eh, eluf ta' eh, btiwa illi qegħdin jitbatu lem minn djarhom biex jaħdulhom l-artijiet tagħhom. Il-liġi ta' l-artijiet fil mijammar edha tippermetti illi ikun hemm eh, investiment kbir minn barra biex dawn jisfruttaw ir risorsi biex jisfruttaw il-bidja, jipproduċu affarijiet għall-esportazzjoni u qegħdin jakkapparaw ukoll l-ilma. Il-tkeċċija ta' dawn ir-Rohingya mhuwiex biss tindif etniku imma huwa wkoll negozju kbir. Il-gvern tal mijammar riċentement ta' iżjed minn miljun il-ettaru art għal proġetti agroindustrijali. Sa l-Unjoni Ewropea ma tistax tkun eh, responsabli ta' din it-traġedja. Għanna bżon nieħdu pożizzjoni effettiva kontra l-attakk u l-intimidazzjoni fuq dawn il-komunitajiet iridu niddefendu l-artijiet ta' din il-komunità ta' Rohingya u rridu naqbżu għal ħaddiema kollha anka dawk li m'għandhomx artijiet u dawk li eh, spiċċaw spostati minħabba fil-konflitti armati. Grazzi. U Crespo? and now time for catch the procedure as first deputy jos ignacio faria take it please. Grazie President. Grazie President. Rappresentantoli, nistgħu niddiskrivu daw in-nies bħala bla stat minn Nazzjonijiet Uniti, Daw kienu vittmi minħabba dan l-atroċitajiet ħadu skala li qatt ma rajna qabel. bizja 300.000 ruħ illi ehm, ħarbu lejl Bangladesh u għandu bżonn assistenza u għajnuna eh, umanitarja. Dan kollu jfisser illi it-tama mietet għal konsolidazzjoni għal rikonċiljazzjoni eh, nazzjonali li suppost bdiet fl-2015 l-affettwat il-ħafna. L-attakki kollha rridu jiġu kondannati u rridu nfakru li l-lawn San Suki illi hija l tal-pajjiż illi hija għandha responsabilità wara l-premju li rċiviet il-Premju Nobel, il-Premju Sakharov, ma tistax tibqa' silenzjuża tħares oħra eh, lejn din il-katastrofi. Grazzi. Il-deputat Watt, kull kelma kjoġbok. Aħna l-koll naqblu mal-terrur u mal-errur li għedin naraw f'dan il-pajis fil-Mjammar. U ħafna ċittadini ikkontattjawna u semme u informawna bit-tħassib tagħhom ma nistax nibqgħu bil-qiegħda u ma nagħmlu xejn fuq dak li qed fuq dak li qed jingħad min nazzjonijiet Uniti ta' din il-katastrofi u kliem mhux biżejjed atroċitajiet tal-massa bħal dawn jibqgħu għaddejjin minkejja li jkun hemm riżoluzzjonijiet u dikjarazzjonijiet diplomatiċi. L-Unjoni Ewropea trid ikollha strateġija dwar kif tiffaċċja daw il-problemi mad-dinja, kif dwar biex tara biex tiddeċiedi kif tagħmel ma daw l-atroċitajiet li jidru ma' suppost imsieħ batana u ġib il-minu ħati biex jiffaċċja l-ġustizzja. Grazzi. Grazzi lilek, Signora Ward. L-Onorevoli Marias, jekk joġbok. Grazzi, President. Fuq kwistjoni ta' Joringa, aħna kien ħafna diskussjonijiet anka f'Lulju, f'Diċembru tas sentejn ilu, u anka fil-bidu ta' Marzu li għadda. E, tindif tekniku u għaddej għal purament raġunijiet purament ekonomiċi. Kwistjoni ta' ħtif tal-art għal daw in-nies li kienu jgħixu fihom għax hemm riżorsi minerali hemm u hemm multinazzjonali involuti u interessati irridu jaħtfu il eh, risorsi tal-ilma u kol u r-reġjoni qed tintuża bħala pretest ir rohingya huma Musulmani, ma din kompletament irrelevanti għax wara da kollu hemm proċess ekonomiku għaddej u daku li rridu nħarsu lejħu u nifukaw fuqu. Daku l-mod kif nifmu il-vjolenza tal-armata dan huwa eh, tindif etniku li qed jiġri fil-Myanmar. U din is-sinjura Aung San Suu Kyi hija rebbieħa tal-Premju Sakharov u tan-Nobel. U aħna inħossu li għandha twiġibna l-Unjoni Ewropea. Grazzi sinjura Hilda Potmos imis titkellem. Grazzi President, kollegi, rappresentantori kulħadd tagħmel dan il-punt dwar ir-rapporti li ikexxuna ħafna u ħafna membri ta' dan ta' din il-minoranza musulmana qegħdin jinqatlu. Għadin fil-2017 jgħat verament ħasra li xi kollegi qegħdin poġġu mistoqsija dwar dan organizzazzjonijiet mhumiex qegħdin mhux qed jirnexxilhom jidħlu u hemm xi ħadd li qed iħares lejdin xi ħadd li rebħet il-Premju Sakharov u l-Premju Nobel. Jiena naħseb li aħna għanna nindirizzaw xana namlu ma dil persuna għanna innezzawa minn dan il premju Sakarov irridu u nistgħu napplik u rridu ngħidu li l-komponenti kollha fid-dinja biex japplikaw pressjoni fuq dan il-pajjiż. Grazzi l-Onorevoli Jean Lambert, il-Sinjura Jean Lambert. Sur President, jina nitken fil-kapacità tiegħi ta' ċer ta' delegazzjoni ta' l-Asja, li u wieħed mill-Bangladesh huwa wieħed mill-pajjiż li aħna żorna. Allura aħna nafu li dinja xi ħaġa li għaddejja għal żmien twil ħafna u fl-Unjoni Ewropea kienet fundatur mill-iktar importanti għal-refugjati ta' Rohingya biex jitlu fil-Bangladesh. L-Unjoni Ewropea bħalissa da tippompja 3 miljun euro bħala fondi u nishtu nsaqsu kif daw il-flus għet jintefqu. Meta nafu li dinja daw parzament kopru l mijammar u kif nafu m'hemmx aċċess eh, fċertu stat minnaħa ta' Nazzjoni Uniti u rridu nafsu għanna bżon li l-entità tal-UNHCR li taħdem fil-Bangladesh manna bżonn ukoll tweġiba qawwija ħafna b'saħħitha mill-Unjoni Ewropea u l-gvernijiet tagħha bid-diplomazija fir-reġjun u mhux biżewġ setat l-iktar kbar għax dinja xi ħaġa kif qed ngħidu li għaddejja bħalissa in nisem bżon bżonn li tingħatalhom id dinjita biex irtornaw id-dar dinja xi ħaġa mhix kwistjoni ta' e, Aung San Suu Kyi ma kwistjoni tal-ġenerali u s-seta militari. Ejja ejja nġibuhom quddiem il-ġustizzja. Grazzi signora Lambert u bissa l-Onrivil Korrawo. Jekk jogħġbok. Grazzi President it-traċeta li għaddeja bħalissa dan il-poplu hija traċeta li għaddeja. Aħna diġa bħala parlament, diġa għaddejna u tkellimna wenna dan il-grupp ta' nies, anka permess ta' riżoluzzjonijiet. Sfortunatament, is-sitwazzjoni qed tmur allar f'dan l-ħarġimat eluf ta' nies Rohingya illi ħarbu qasmu l-frontiera l bangladesh U ħafna irħula li kienu jgħixu fihom ingħataw in-nar. Qed nitkellmu fuq poplu sħiħ illi dan minn diversi snin tneħħitlu ċittadinanza ta' daqal dan li pajjiż kien qed jgħix fih u daw l-imsieken mux jettina tal-lom naqqas il-possibilta jirritennaw l-ura minn fejġew. U jina naħseb għanna illi jahna il ġumaddiħ għanna missjoni nħassruha nirtiraw ukoll il-premju Sakarof minnant minn Aung San Suu Kyi. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Korraw u l-kellimni jmiss għal-minuta taħt kaġġi Grazzi tal-kelma, President. Kif intqal, dinja dan huwa eh, dinja diskussjoni ripetuta fuq daw in-nies li parteċipajt fija fil-passat u koll. Dil violenza massiċa tiġi kondannata, maħna li nikondannaw bisminnaħa tal-parlament, mis satejn, anzi, il-situazzjoni e, e, e, eskalat, 300.000 Rohingyas ġew inkaċċija għal Bangladesh u għem mini mal-frontiera mpoġġija b'mod li ma jistawx jerġaw lura Irridu naraw il-Kummissjoni x'tista' jew ma tistax tagħmel, l-istituzzjoni x'jistgħu jagħmlu bħala sanzjonijiet kontra dan il-reġim tal-Birmania. Il-Bangladesh issa jra responsabbli minn mijiet ta' iluf ta' rifuġjati Hemm affarijiet speċifiċi li għandna nagħmlu u jiena ddiżappuntat bil sinjura li rebħet il-Premju Nobel. Għanna nagħmlu xi ħaġa, grazzi, kellim li jmiss. Vaġit kan. Grazzi, President dawn huma atroċitajiet kontra din komunità u hemm bżonn li jieqfu jiena kontent di riżoluzzjoni u l-azzjonijiet ta' Aung San Suu Kyi huma li se jkun hemm eh, tweġiba eh, ta' rabja ħatar militar. Hija rukaza il-pożizzjoni tagħha. Eh, laureata tal-premju Sakharov jew mexxejja demokratika eh, mhux suppost ma tattendix il-laqa ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti kif fil-fatt għamlet, irridu nagħmlu pressjoni fuq iċ-Ċina wkoll illi għandhom influenza fuq il-militar fil-Myanmar. Eh, L-Arċisqof Desmond Tutu jgħid li pajjiż li mhuwiex m'għandux paċi miegħu innifsu maħqiex mhuwiex pajjiż fi ħieles. Sinjura Mogherini, Eh, inħarsu lejk biex biex tejn għal paċi ta' daw in-nies u għall-umanità. Grazzi. And uh... Grazie ħafna l-Onorevoli Caputo. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Dana huwa dramma umanitarju oħor mhix l-ewwel darba li r-Rohingya fil-Myanmar qegħdin ibatu l-vjolenza rispettivament mill-nazzjonalità u libertà tal-moviment m'għandhomx dritt tal-kura tas-saħħa l-edukazzjoni u anke laqas limitazzjoni ta' drittijiet politiċi tagħhom ir-rapport speċjali tan-ġnus maquda drittijiet tal-bnidem titkellem diġa eluf ta' nies mejtin u ħafna refugġati li daħlu fil- Eh, Bangladesh biex jaħarbu mill-Birmania. Aung San Suu Kyi illi l-Europa dejjem kienet temme fija li seġib il-paċi f'dan iż-żona edha eh, tiċħat illi qed isiru eh, attakki ta' repressjoni u ġenoċidju u edha tajt illi dak li qed jingħad fl-Ewropa huwa fake news għalhekk aħna qegħdin nħedġuwa biex t-qis id-dinjità drittijiet tal bnidem fil pozizjoni li dotta. Eh, grazie, onorevole. Grazie, Mr. Caputo, issa. Naddi kelma l-Signora Vice President, Signora Mogherini. Grazie, President. Kif kulħat jaf, il-Myanmar għamel iżjed minn 50 sena ehm, taħt il-militar u f'iżolament u dawk kollha li semmew l-istorja tal-pajjiż u l-rwol tal-militar, naħseb li għandhom raġun għandna inħarsu lejn l-avvenimenti ta' dawn l-aħħar ġemat fid-dawl tal-istorja tal-pajjiż. F'dawn l-aħħar snin eh, il-pajjiż għadda minn għamel bidla impressjonanti. Imma safrattant, it-triq lejn demokrazija għadhom għadhom ma waslux għal demokrazija sħiħa u li taħdem sew. Nixtieq ngħid biċċari l-Unjoni Ewropea kundannat l-attakki li kien hemm fil-25 ta' Awwissu mill-Armata ta' Salvazzjoni tar-Rohingya kif ukoll l-attakki li kien hemm fi stati iżjed lejn it-Tramuntana u nemnu aħna li dawk li wetqu dawn l-attakki għandhom u qudiem il-ġustizzja. Imma irrid inkun ċara wkoll fli ngħid illi Aħna nafu u imħazba ħafna bl-eċċessi illi kienem minnaħa tal-forzi tas sigurtà tal-Myanmar. Dan wassal biex kienem flus qawwi ta' eh, immigranti lejn il-Bangladesh. Hija waħda mill-ar kriżijiet ta' żminijietna. Hija sitwazzjoni inaċċettabbli u qed eh, tikkomprometti il reġjun kollu. Għanna żewġ prioritajiet ewlenin jina ħad nara li l konsil tas-Sigurtà ta' Nazzjonijiet Uniti diskuta din il-kwistjoni l biraħ il segretarju Ġenerali Antonio Guterres fil-fatt eh, għalli li l-prioritajiet tiegħu huma anka simili għal tagħna. L-ewwel nett il- illi naqsu mill-vjolenza. Il-vjolenza għandha tieqaf minnu fiħ, irid ikun hemm rispett lejn id-ġittijiet tal bnida minn kulħadd, imma huwa ċar illi l-forzi tas sigurtà għandhom responsabilità speċjali biex ma jattakkawx ma jkunux vjolenti kontra nies ċivili li mhumiex armati. It-tieni ħaġa naħseb li dek li semma s-surpreda għanna nagħtu għajnuna umanitarja li dawk illi jeħtieġuha u b'mod urġenti l-Unjoni Ewropea għandha rwol u aħna edin namlu l-parti tagħna fil-fatt u jina fil-fatt nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju Stiljanides tal- ehm, tad-dedikazzjoni li wera. Fil-fatt qed jagħmel ħidma essenzjali eh, f'dawn il-ġranet. 350.000 il-persuna vulnerabli fl-istat tarakin. Għandhom bżon eh, għanuna umanitarja urġenti, ridu jaslu għemmek il-ħaddim umanitarji, għalijom dinja kustjoni ta' ħajja jew mewt il-Komissarju Stilanidis u jiena qegħdin naħdmu mill-qrib u fil-fatt il biraħ wara ħafna ħidma diplomatika, wara ħafna insistenza minna ħatana, il-gvern għal illi l-Assoċjazzjoni tas Salib l-Aħmar ħat itħalla tidħol fil-pajjiż biex tajn lil dawn in-nies. Dan huwa l-ewwel pass uh, nilqawh hija ħaġa tajba ma huwa l-ewwel pass mm, f'modija illi hija twila. L-awtoritajiet tal-Bangladesh laqaw ħafna refuġġati li ħarbu minn djarhom u il-komunità internazzjonali nemmen illi għandhom mhux biss eh, tfaħħarhom imma wkoll tappoġġhom. U bħala tweġiba immedjata, l-Unjoni Ewropea ddeċidiet li żżid l-appoġġ tagħha lil Bangladesh ser toffri 3 miljun euro oħra apparti mit 12 miljun euro ta' għajnuna illi offri diġà lil Myanmar u lil Bangladesh f'daqqa. Dawk huma żewġ prioritajiet immedjati, jiġri li nwaqfu l-vjolenza u li noffru għanuna umanitarja. Ma mbagħad hemm ukoll biċċa xogħol oħra importanti, irridu inkomplu naħdmu ma' kull minn involut biex insibu l-paċi dejjema għal għal benefiċċju tal-popolazzjoni kollha u rridu nindirizzaw il-problemi strutturali li hemm fl-istat ta' rakin kif semmejtu intom dinha mhux l-ewwel darba li qed niddiskutu din il-kwistjoni. Allura dak ifisser illi apparti mill-kriżi immedjata li għandna qudiem rridu nindirizzaw ukoll ix-xena politika. Bla dubju ta' xejn, Waħda mir raġunijiet eh, għalfejn hemm l-instabilità fir-raġun hija l-sitwazzjoni tal-Rohingya fil-Myanmar u l-fatt li l-istat ta' rakin mhuwiex sviluppat biżejjed. Aħna fid-dialogu politiku tagħna mal-Myanmar dejjem tlabnihom biex jindirizzaw din is-sitwazzjoni. Dan għamilnieh eh, fl-Atolja kif ukoll fil-dialogu ta' trittijiet umani mal-Myanmar. Kif tafu riżoluzzjoni li ġiet adottata mill-ġnus Maquda f'Marzu li għaddiet kienet ukoll fuq inizjattiva tal-Unjoni Ewropea. Ir-rekomandazzjonijiet tal-aħħar rapport li nħareġ mill-Kummissjoni huma il-punt ta' referenza tagħna. Il-Gvern tal-Myanmar ħal impenn illi ikompli jaħdem. Abbażi ta' dan ir-rapport jina fil-fatt iddiskutejt personalment ma' Aung San Suu Kyi din il-kwistjoni meta jiżaret Brussel ftit ta' xurilu. Ir-rakkomandazzjonijiet jindirizzaw il-faqar, diskriminazzjoni li nassiguraw id-drittijiet tal-bniedem, aċċess ugwali għall-edukazzjoni u l-kura tas-saħħa kif ukoll il-promozzjoni ta' fiduċja u r-rikonċiljazzjoni. Issa wasal il-moment li nimplementaw ir-rapport Anan għaliex qed naraw dak il qed jaffaċċjaw in-nies ta' rakin u mhumiex f'sitwazzjoni fejn jistgħu jibqgħu jistennew, aħna lesti li napoġġaw l-implementazzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet bi kwalunkwe mod possibbli. Il-Gvern tal-Myanmar għandu jkompli kolli koopera mal-Nazzjonijiet eh, Uniti u għandu jisaħħaħ din il-kooperazzjoni għandu jaħdem mal rapporter speċjali kif ukoll jitfit eh, mal-missjoni speċjali għat tiftix ta' fatti. Din hija xi ħaġa li diskutejna ma' Aung San Suu Kyi U fil-fatt il-ġimgħa l-oħra dawn huma punti anke l-qajjimna direttament mal-Gvern ta' Myanmar permezz tad-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea u delegazzjonijiet oħrajn ukoll. Aħna se nkomplu nikkooperaw mal-Nazzjonijiet Uniti, jiena għandi kuntatti personali ma' Segretarju Ġenerali Guterres u ma' kollegi oħra madwar id-dinja kollha u ser eh, neħtu vantaġġ mill-ġimgħa ministerjali tal-Assemblea tan-Nazzjonijiet Uniti biex inkomplu bil-konsultazzjonijiet u biex nigarantixxu li l-komunità internazzjonali se tibqa' maquda qoddim din il-kwistjoni. Inġlieda għad-demokrazija tal-Myanmar servit ta' aspirazzjoni għal ħafna nies madwar id-dinja anke lija personali. Ir-responsabilità għal tmexxija tal-pajjiż illi hemm fuq iċ-ċivili fuq il-militar il militar hija kbira ħafna. U fil-fatt Aung San Suu Kyi kienet anka ta' ispirazzjoni għad-dinja demokratika. Dal-pajis irid juri li il-demokrazija li tant s-siltu għalija hija tajba għal nies kollha tal-Myanmar hija xinija reliġjoni u l-etniċità